għanna l-Vice President, rappresentant tal-Kommissjoni, ser naddu għas situazzjoni ta' sikurtà ġewwa l-Eġittu. Qabel ma naddi l-kelma lis sinjura Mogherini, ninformakom li minħabba dan il-fat li għedin tard u mhux ser ikonna blue card u lanqas KHDI. Grazzi President dwar is-sitwazzjoni ġewwa l-Eġittu dan fil-fatt dan huwa fil-fatt żmien li huwa pjuttost simboliku jekk tħarsu l-erba' snin ilu l-Eġittu kien eh, fil-bidu tal-25 tal-rivoluzzjoni tal-25 ta' jannar nies jitolbu għal dinjità ehm, ġustizzja soċjali u eh, għal ikel u għal drittijiet ekonomiku u soċjali. Aħna ehm, għenna l-Eġittu appoġġajnihom u appoġġajna il-talbiet demokratiċi. Illum erba snin wara l-Eġittu għadha f'tranzizzjoni politika. 18 xahar wara il-tneħija ta' President Morsi l-Eġittu għadha f'tranzizzjoni eh, u għed kompli f'roadmap kostituzzjonali. Eh, l ġittu ta' tat li l-nifisa kostituzzjoni u għanda president ġdid Iż-żewġ passi ġew monitorati mill-Unjoni Ewropea bil-president eh, l-elezzjonijiet presidenzjali f'Mejju, il-Parlament eh, kellu delegazzjoni u koll li kienet tieħu sem. Issa rridu naraw ir-rekomandazzjonijiet li jittieħdu konsiderazzjoni mod partikolari fir rigward tal-elezzjonijiet parlamentari li jmiss għatem xorta ċertu diffikultajiet u jena deċidejt li ma nibaċ missjoni sħiħa eh, din id-darba ma nibat missjoni zejra tal-esperti lan tal-missjoni hija li nassessjaw mill-qrib u namlu rapport fuq il-proċess eh, elettorali u l-ambjent eh, politiku. l lista li ser tiġi elaborata minn din il-missjoni u ser tippermetti li taħdem mal-awtoritajiet fuq sforzi ta' riforma. Id-demokrazija din tmur li l-in mill-elezzjonijiet, pero u danna fuq tajab ħafna l-parlament irrid ikollu leġittimità biex titratta kwistjonijiet ta' riformi leġislattivi fostom l-NGOs jew inkella eh, kwistjonijiet kontroversjali u titratta eh, compliance ma' ċertu regoli. Trid stati wkoll pen politiku u tassikura drittijiet fundamentali eh, sigurtà riforma ekonomika li tiġi aċċettata mill-soċjetà kollha. Impenn politiku u diskussjoni ser inaqsu r-riskju tal-radikalizzazzjoni. Sfida oħra eh, hija li s-sitwazzjoni ta' sigurtà li qed tiddeterjora lil missina aħna dejjem edna li l-Unjoni Ewropea qed tgħin lill-Eġittu biex tiġġieled terrorizmu m'hemm l-ebda post tal-violenza u koordinatur speċjali eh, sejjer li mar l-Eġittu f'Diċembru issa qed naraw li ser ikonna dialogu fuq kwistjonijiet ta' sigurtà u nixtieq nżid li dan huwa fl-interess tal-Eġittu u wkoll fl-interess tal-Unjoni Ewropea. Nħabba situazzjoni fraġli fir-reġjun kollu aħna nilqaw u l-qajna l-fatt li l-Eġittu reġgħet bħarġet bħala ehm, pajjiż ta' importanza f'dan il-qasam. Eh, kienet importanti biex jieqfu il-ġlied f'Gaza u eh, fid-diskussjonijiet mal-Palestina u kol fil-Gaza Reconstruction li saret fil-Kajr fil-ħarifa. L-Eġittu hija eh, mm, importanti ħafna għal politika barranija fil sahara postijiet oħrajn fil-viċinat. Kif ukoll f'diskussjonijiet mas sudan waqt li għada edha tranzizjoni politika u għanda ta' sigurta li ġittu titratta wkoll situazzjoni ekonomika li hija diffiċli mod partikolari. Ridu jittieħdu passi mill-awtoritajiet il-ġodda u dawn sejrin fid-direzzjoni tajba. Um, naqis fi sussidi u um, proġetti tal-infrastruttura pal per eżempju l Suez Kanal u koll l-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa l Eġittu fl-indirizzar ta' riformi ekonomiċi tagħha. Aħna ser nipparteċipaw fil-konferenza ta' investiment internazzjonali pjena tal-Marzu. Ser inkomplu nifukaw l-isforzi l-appoġġ tagħna fil-qassam ekonomiku biex intejbu l-kundizzjonijiet għall-iktar eh, vulnerabbli fil-popolazzjoni tal-Eġittu. Dam l-isfidi u kol il-tranzizjoni politika ma tistax tippermetti li jkun hemm kompromess eh, fuq id-drittijiet tal-bniedem li l-Eġittu trid tindirizza s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tagħha fosthom in-nuqqas ta' spazju politiku u kol Eh, spazju għal libertà tal-assemblea u espressjoni. Kwistjonijiet li jentom semmejtu fir riżoluzzjoni tagħkom tal-libertà eh, tal-kelma f'Lulju li għadda da ma ġewx indirizzati. F'Diċembru li għadda aħna rajna deċiżjoni oħra mill-qorti biex titratta ehm, sentenza tal-mewt għal 188 ehm, persuna. Aħna qed nitolbu lill awtoritajiet ġudizzjarji biex jassiguraw li jkun hemm proċessi ġusti. Il-ġudikatura indipendenti u hija element importanti ħafna l-istituzzjonijiet li jaħdmu tajjeb. Tħassib ieħor eh, kif nistgħu nsemmu fid-dikjerazzjonijiet tagħna hija n-nuqqas ta' responsabilità il-kwistjonijiet tal-Muslim Brotherhood u oħrajn uh, u sentenzi mhux proporzjonati uh, regoli u liġijiet fir rigward tal-terrorizmu uh, u liġijiet li ma jimxu skont il-Kostituzzjoni ġdida. Aħna nkomplu indirizzaw dawn il-kwistjonijiet meta nintaqgħu mal um, mal-kollegi eġizjani tagħna. Nirringrazzja l Stavros Lamberdinis u kol kollega, ex-kollega tagħkom li qajjem din il-kwistjonijiet mod kontinwu mal-awtoritajiet tal-Eġittu eh, fi tiegħu matul l-2014. Il-mistoqsija l-Unjoni Ewropea mhijiex jekk għamniex nappoġġaw lil eġittu għandna l-ebda għażla hawnhekk ħlif li nibqgħu naħdmu magħhom imma kif l-aħjar li nappoġġaw it-tranzizzjoni tagħhom għall-Eġittu bħal imsieħba kollha tagħna ta' naħa tisfel u tal-vant ser jkunu inklużi fin-neighborhood policy tagħna. Il-pjan ta' azzjoni li skada ma' leġittu eġittu jrid jerġa' jiġi jrid jiġi aġġornat biex jirrifletti mod aħjar ir-realtà aħna se nagħmlu monitoraġġ tal-elezzjonijiet parlamentari mal esperti tagħna se nagħmlu monitoraġġ tal-iktar implementazzjoni fil-Kostituzzjoni u wkoll fid-dawl tal-elezzjonijiet parlamentari il-libertà tal-istampa u u ser nejnu kol li leġitzu eh, fil-riformi eh, u l-ġida taħħa kontra tedita sigurta se naħdmu kol ma leġittu fil-rigward tal-isforzi tagħna l-ġida tagħna stess kontra t tedit ta' sigurta tagħna stess. Grazzi. Grazzi, Viċi President. Is-Sur Preda. Grazzi ħafna President u u wkoll Sinjura rappresentant Oli għall-isforzi ta'kom, għall-isforzi tiegħek. Nixtieq nagħmel xi ftit kummenti dwar il-pożizzjoni tal-grupp tal-PPE dwar dan is-suġġett u dwar ir-riżoluzzjoni komuni li aħna nnegozjajna matul il-gruppi politiċi l-oħrajn aħna għandna test eh, twil u dettaljat. Dan kien minħabba li aħna ridna li jinkopru kollox li jiseħ sa minn l-Lulju tal-2014 meta dottajna l-aħħar riżoluzzjoni tagħna fuq li dwar l-Eġittu. Dan fisser li test jider li ċertu ċifri ma kienux tajbin, huma differenti, sorti differenti, pero importanti li impoġġu dan it-test fil-kuntest eh, it-tajjeb L-ewwel nett irridu ngħidu li jridu nkomplu fir-rigward tar-relazzjonijiet tagħna ma' dan il-pajjiż fil-ġida kontra it-terrorizmu. L-Eġittu huwa msieħeb importanti ħafna. L-Eġittu eh, għandu uh, rwol importanti ġeopolitiku fir-rigward tal-proċess ta' paċi fil-vant eh, uh, nofsani. Punti oħra importanti jitratta tranzizjoni għad demokrazija. Aħna nappoġġaw din it-tranzizjoni fl-Eġittu, rridu nirrispettaw l-istat ta' dritt u id-drittijiet fundamentali din hija ta' importanza kbira u dan huwa dak li ċittadini Eġizzjani rridu wkoll. Irridu naħdmu iktar fir-rigward tal-implementazzjoni tal-Kostituzzjoni li daħlet fis-seħ madwar sena ilu din hija kostituzzjoni aħjar minn dik li, li kellhom fil-passat, però ħaġa importanti ħafna hija li din titkun parti wkoll mill-liġi fundamentali U għalhekk l-elezzjonijiet eh, huma ta' importanza kbira kif se qed tintistet Sinjura Mogherini u nħeġġeġ l-Eġittu biex timplementa l-rakkomandazzjonijiet li saru wara l-aħħar eh, missjoni tal-osservaturi li saret mis-sur Mario David. Hemm ħafna leġiżlazzjonijiet li għandhom jiġu ser jiġu pjanati u li jista' jkollhom effett ħażin fuq l-NGOs. Naf li din hija kwistjoni kontroversjali ġewwa l-Eġittu imma nixtieq li nħeġġeġ l-awtoritajiet Eġizzjani biex juqogħdu attenti u mhux juru ċertu oppressjoni meta jitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Is-sur Bossinaru jekk jġobkom zommu mal-ħin ta'kom għaliex qegħdin tard ħafna. Jekk iġobkom. Distinguished colleagues. President, signori, huwa ġurnata biex wieħed kif il-reprezentant oli jagħtawek il-fuq minn seba' sigħat sinjal ta' rispett kbir lejn il-Parlament li aħna neħdu gost ħafna bih. Issa ħanaqla Parlament. L-Eġittu huwa pajjiż importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa li ġa għadnija u wieħed irid jisħaq fuq rridu niftakru rwol speċjali li l-Eġittu kella fil-każ tal-konflitt ta' Gaza u l-kontribut li hija għamlet meta eh, tiffaċċa t-teddidiet ta' madwara. Minn dan il laż l-Unjoni Ewropea verament interessata li l-Eġittu jiġi modernizzat u demokratizzat fl-Eġittu u madwaru. U nisperaw li l-Eġittu javanza f'dan is-sens. Aħna mħazbin dwar is-sitwazzjoni fil-preżent fil-dak li nixjaqsam id-dritti tal-bniedem u libertajiet fundamentali nifmu li s-sitwazzjoni hija pjuttost komplessa wara r-rivoluzzjoni u nifmu koll it-teddidiet terroristi li l-Eġittu qed tiffaċċa. Nifmu da kollu nħabba dak li ġara f'Pariġi u nieħdu gost bil-sforzi tal-President Sisi dak li xjaqsem il-proċess eh, ta' sib iżlamiku u għandna ninkorġuh fil-dak eh, il-kamp. Speċjalment jekk aħna rridu dinja iżjed kalma bin teddit l Elezzjonijiet hija ħaġa li jinna nistennewha biex forsi jkun hemm titjib fid-demokrazija fl-Eġittu nisperaw li jkun hemm aċċess ħieles lejn il-votazzjonijiet u jkun hemm kampanja ħilsa. Il-Parlament għandu eh, saħħaħ il-kooperazzjoni eh, mal-Parlament Eġizzjan biex jagħti garanzija ta' l-iżviluppi fl-Eġittu jseħħu. L-Onorevoli Tanak. Min il-President Mubarak law l-Eġittu ra ħafna tibdil u kien hemm ħafna turbulenza politika. Wara li tneħħa l-President Morsi, wara li kien hemm rivoluzzjoni, rivelta pop popolari kontra tiegħu, qed nipprow naraw x'ċerta stabilta mill-ġdid f'dak il-pajjiż kbir. Minn dak iż-żmien rajna l ġiet adottata Kostituzzjoni ġdida referendum, ġie elezzjoni tal-President tal-Sisi u riċentement li ħajku siru elezzjonijiet parlamentari da huma eh, affarijiet tajbin imma dan huwa l-bidu u mhux it tmim ta' dan il-vjaġġ. Ħafna kwistjonijiet interni rridu jiġu indirizzati jekk l-Eġittu ħajsir demokrazija arbija pluralista li aħna nixtiequ u l-poplu taħħa ħaqqa. Waqt li ħadna gost dak li qed titħib eh, l-ħajja tal-nsara koptiċi Din eh, dan il-toleranza eh, għandha tissir f'postijiet oħra wkoll, il-libertà ta' l-wieħed jgħid ikun irid u wieħed jipprotesta aspetti bażiċi ta' demokratiċi u ħafna ġew insentenzati eh, kundannati ħalli eh, huma eh, użaw daw provaw jużaw daw drittijiet. Ir-rapport li mill-2013 il fuq minn 40,000 persuna ġew arrestati u xi 1400 eh, protestan ġew maqtula u kien hemm ukoll limitazzjonijiet fuq il-libertajiet tal-gazzetti u waħda minn naħa tiegħi mill-Ingilterra ma tistax tagħmel xogħol hemmhekk. Aħna nżommu f'moħħna r ruol tal-Eġittu bħala mexxej fil-dinja rbija u għandha kapaċitajiet biex issib soluzzjonijiet għal situazzjoni li hemm pereżempju fil-Libja jew fil-ġlida kontra il-terrorizmu islamiku fil-Vant Nofstan in ġenerali u fil-Afrika ta' fuq. Hemm ħafna li nistgħu nigwadanjaw minn relazzjonijiet pożittivi ma' dal il-pajjiż kbir. Jiena qed ħugos b'interess ta' din il-Kamra biex tappoġġa l-Eġittu fit transizjoni demokrazija li hija sfida kbira. Grazzi ħafna għaddu issa l-Onorevoli Bambal. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, President. L-Eġittu għamel impenni inħabba l-Konstituzzjoni ġdida. Din il-Konstituzzjoni l-ġdida li naħseb li jaħjar minn dak li kien hemm qabel id-drittijiet tal-bniedem għandhom postom. Per eżempju, gwaljanza bejn irġiel u nisa allura l-Eġittu issa trid rispetta l-impenn li i nifisa għamlet u naqbel mal-kellima ta' qabli li aħna bħala Unjoni Ewropea għanna minkunu ma favur dawk li qed jiġġieldu għal libertajiet b'forma demokratika u u eh, aħna mħasbin dwar il-liġijiet ta' emerġenza. Kif qal Sur Charles Tanek l-Eġittu ħaj kollha għandha jkollha rwol ewlieni fil-dinja Arabija. U wara elezzjonijiet eh, prezidenziali sa naraw l-elezzjonijiet parlamentari tkun ta' benefiċċju jekk dawn ikunu ġusti u ħelsin. Ah, dan ikun sinjal importanti fit-triq lejn demokrazija. Ejjanna u koll naraw bat part li għodu attenti dak li nistaw namlu biex nejnu li leġittu biex jirrispettaw il-drittijiet ta' bniedem fempju fil program ta' ġirien. Forsi il-rappresentanti għol nistaw naraw xistaw namlu flimkien biex ntejbu il-situazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem l onibri Mattias. Grazzi ħafna, President l-Eġittu għaddej minn proċess diffiċli. U għalek ma nistawx eh, naqbdu u naqtaw li huwa eswet eh, jew abjad. Hemm teddit eh, għal libertà ta' espressjoni u ta' assoċjazzjoni kif intkom għattu. Imma għanna u koll nitalmu mill lezzjonijiet tal-imoddi, specialment u l axar erba snin. Naħseb li hemm bżonn li wieħed jitallem minn l-avvenimenti reċenti u l-ewwel waħda hija nevitaw li eh, għanna eh, ikonna id-deċizjonijiet tal-poplu biex id-deċidi l-Eġittu kif javanza. Dan il-proċess ta' tranzizjoni l-Unjoni Ewropea għanna tappoġġa u għanna tappoġġa bħala intermedjarju bejn il-partijiet jekk huma jridu hekk li wieħed jipprova eh, jappoġġa l-paċi soċjali. Dan l-elezzjonijiet parlamentari huma pass pozittiv imma nanżommu f'moħħom li l-organizzazzjoni hija ħaġa responsabilità tal-leġittimità tal għanna eh, għanijiet komuni u kif għalet il-Viċi President għanna nfittxu kif nappoġġaw aħjaru mux nindaħlu għanna għanna rispettaw dritt tal-poplu Eġizzjan biex jiddeċidiju. Eh, jiena nixtieq ukoll eh, eh, nsellem il-rispett li u rrit billi kienet għawek daw l-axħar sabasijat. Inti verament et taqdina bħal għatma ġar qabel. Grazzi. Danku, u, voorzitter. Vier jaar ħafna, l-Onorevoli Sargentini. Grazie ħafna President, eh, erba snin ilu il-poplu tal-Eġittu ħalles li l-nifsu minn Mubarak, minn dittatur Mubarak, ħagġa li ħadna ħadna għozbija minn maħad għal eh, eh, kif Mubarak idam dak iż-żmien kollu mbagħad kien hemm elezzjoni fejtellaw lil Morsi, kienu elezzjonijiet accettabli più o meno. U riżultati ma u rebaħ ma ma tantx ħadna gost. Morsi eh, sar iżjed ibes fil-pożizzjoni, aħna eh, wasalna ċerta ftehim biex nibnu l-pajjiż dit u Morsi ħa eh, poteri ġodda u kien hemm il-kolb ta' stat militari. Din din il-kamra ma ħadġ kost bil-kolb ta' stat u kien hemm min qal li kienet ħal tajba issa għandna Eġittu li huwa gvernat minn reġim militari mhux qed ngħid li mubar żmien Mubarak kien żmien tajjeb għaliex daqqas mura lej żmien ta' Morsi ma dak li qed ninnota f'da dibattu tal-aħħar sitt xhur huwa li l-Eġittu u eh, siħeb ġeopolitiku għandu ruol fil-Mediterran u l-Eġittu għandu jkun f'pożizzjoni biex jiddefendi lilu nifsu kontra terroristi, specialment wara l-avvenimenti li ġrajna f'Pariġi. Sinjuri, jena nixtieq ngħid li l-aħħar eh, ħaġa nħossu li hemm ċerta biża kważi li imma maħsibx li l-fatt li eh, m'għandniex b'xi mod uħor nabbandunaw il-libertajiet eh, tal-Eġizzjani għax Mubarak l-lum u LCC u huwa bħal Mubarak model 2 il u li l-ambasċata Eġizzjana kien qed tikkritika l-attivisti ta' dritt ta' imma normalment eh, l-ambasċati ma jagħmlux dal-affarijiet, u Rebri Castaldo. Grazie ħafna President. Fil-pajis għatem ħafna rritigu jisir eh, dwar l-istat ta' dritt, drittijiet eh, għall-oma sessuali, ġifiri jem ħafna drittijiet li jridu jaħdmu fuqom. U Rridu niġru l-attenzjoni ta' dan il-pajis lejn il-kritiki kollha, ma rridu nkunu oġġettivi wkoll, rridu nirrikonoxxu r-wol enormi li ħal Eġittu fil-ġlida kontra il-terrorizmu. Iva, situazzjoni ekonomika vera fragili, u il-minoranza religjużi qed jingħataw attenzjoni, imma dan mhux biżejjed, jiġifieri din ir-reżoluzzjoni ma nistgħux aħna naqrawha para preġudizzju għall elezzjonijiet li jmiss, imma stedina għall approċċ mar mo fomo. Jekk fixxur li ġejjin mhux se jkun hemm il-passija il-qudiem mela issa mbagħad mbagħad se jkun il-ħin sabiex nikkritikaw Il-lejla ħna netolbu sforz kbir, il-liberazzjoni tal-ġurnalisti, tal-bloggers, sabir aħna u mbagħad nipermettu li jkun hemm il-libertà f'dan il-pajjiż. Naddu għall-onorevoli Xofrad. President, Sinjuri, hemm Islam li huwa ta' tip kulturali eh, jgħid li mhux necessarjament jistgħu jgħixu skont għandhom bżonn jgħixu skont ix xarija Imma hemm tip ta' xarija oħra li l-Kostituzzjoni hija l-Koran. Eh, din hija ħaġa li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Aħna rajna li hemm forsi sekulari li qed jippruvaw li jimmoderaw l-Iżlam li ma kellhom suċċess u r-riżultati kienu katastrofiċi. Aħna reġim li għandhom bżonn appoġġaw qed jiffaċċjaw pressjoni kbira mill-movement Islamist. Xiġri fi Franza jekk pempju naraw fl-Eġittu kien hemm erużjoni ta' drittijiet eh, eh, inħabba eh, terrorizmu. 150 mietu nħabba l-azzjonijiet tagħhom. Il-President Sisi għamel xi ħaġa eċċezzjonali u taleb li l-Iżlam eh, ineħħi jabbanduna l-violenza, talab rivoluzzjoni reliġjuża huwa faċli hawnhekk fil-komdità ta' dan il-Kamra li nibdew nakkużaw l-ħaddieħor u nipprovaw nagħmluhom lezzjonijiet aħna għandna nelbu differenzi politiċi li jem bejnietna u Mux Mhux dibattitu emozjonali, mhux slogan li rridu minn għanna iżda għazliet eh, responsabbli u kuraġuzi. Aħna l-ħafna drabi għal ħafna zmina minna dawn l u rridu l nies jgħixu fil-paċi. L-Onorevoli Gabriel. Grazzi, President.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 pajis li għandu ruol, jista' jkollu ruol importanti biex jistabilizza r-reġun mediterranju kif għattinna. Jena nishtiq nam referenza għal ħames punti nisħafu żewġ postu għanna l-ewwel qabel kollox ninsistu li l-Kostituzzjoni tidir rispettata dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Nafu li wieħed jagħmel lista ta' drittijiet mhux biżejjed hemm bżonn li jiġu applikati. Dak li nistgħu nagħmlu biex l-awtoritajiet Eġizzjani jirrispettaw l t Tieni li jkun hemm libertà ta' espressjoni. La l-istabilità u laqas sigurtà nistgħu naslu għalija jekk il-mezzi ta' xandi ma jkunu mxekla. Eh, eh, dina tippermetti li jkun hemm pajjiż demokratiku u ħieles għax huwa waħda mill-lodda żih importanti biex ikun hemm dialogu. U jekk ikun hemm dialogu din il-forma ma jkun hemmx polarizzazzjoni fl-Eġittu. It-tielet, id-dialogu bejn reliġjonijiet huwa ħaġa li jista' kontribut kbir biex inaqqas it-tensjoni u jpromuovi id-dialogu. Jiena naċċett nappoġġa il-Gvern Eġizzjan u l-Unjoni Ewropea biex biex eh, jagħmlu dan il-raba r-rwol tan-nisa. Minar r-rwol tan-nisa it-tranzizzjoni demokratika qatt ma tista' tkun kompleta. għanna nagħtu garanzija ta' drittijiet tan-nisa li ma jkun hemm violenza kontra n-nisa u ninkoraġixxu la partecipazzjoni tagħhom fil-deċiżjonijiet. għanna bżonn inizjattivi prattiċi eh, rizultati bil-parteċipazzjoni attiva tal ġelu tal-Unjoni Ewropea u l-aħħar li traffika tal-bnedmin. Dan hija sfida verament kbira li l-Eġittu kien qed tipprova tiffaċċa. Hemm ħafna li jista' jsir, imma bl-appoġġ tagħna jsemlu iżjed. Aħna għandna niżguraw li l-istrumenti jiġu eh, applikati. Dik hija s-sitwazzjoni għandna bżonn nagħmlu l-almu tagħna biex naċċettaw, nappoġġaw din l-istituzzjonijiet Kristjani u d-Demokrazija. Mingħajr daw iż-żewġ fatturi ma jkun hemmx paċi sostenibbli. Grazzi. Naddu issa għas Donavoli Howitt. Jina naraf li l-Eġittu huwa sieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nagħmlu dibattu ta' din ir-riżoluzzjoni hija kritika fuq l-Eġittu, imma rridu li kritika tistema. Għatem erixen ta' eluf 10.000 fl-2014 ġew arrestati eh, arvelli, eh, sabotaċu u terrorizmu, dan huwa mhux kredibbli eh, stat ta' dritt. Huwa moment ħażin biex nipprotestaw dwar il-pina kapitali, imma rati ta' dis-sentenza l fuq minn elf persuna li kienu appoġġaw il-President Morsi. Aħna aħna ma naqblux, għat ma nistaw naqblu ma daw tip ta' sentenza u iżel ikunem hemm arresti li dan qed ikun ta' dannu għal reputazzjoni internazzjonali jekk jekk eh, tliet ġurnalisti tal ġazira jibqgħu fil-ħabs, ħadd ma jħoss li verament huma xi ħaġa oħra li mhux eh, mhux ġurnalisti. U dan li qed isir huwa proċedur dawn għandhom jiġu liberati u mhux fuq dimlej. Umbat hemm l-attak fuq l-LGBT ħalli arrestaw dawk il-nies gay mill-lider daw l-akkużazzjonijiet irġew irtirati u r-drattijiet sessuali għandhom jiġu rispettati bħal kwalunkwe dritt ieħor. Umbat hemm il-liġi dwar l-NGO li jinsisti li l-fundazzjoni internazzjonali u donaturi jistom ikollhom rwol biex ikun hemm moviment ta' ideat mingħajr minar ma jintervjenu fil-poplu eh, eh, eġizjan. Eh, partnerjat u għandu jkun partnerjat. Issa naddu għall-onorevoli Desmaker. <clears throat> Grazie ħafna, Sur President, Sur Hawit, verament ħatli klimi minn Nistanajt li hemm tliet kollegi tijaj li għedin fil-ħabs. Jena kon ġurnalist il-ġurnalisti m'għandhomx ikunu fil-ħabs u għamlu xogħolhom u għandhom jilliberawhom. Għandhom jħalsuhom. Din il-leġiżlazzjoni kontroversjali qed tnaqqar id-drittijiet tal-bniedem. L-NGOs ma jippermettulhomx li jsibu għajnuna minn barra. Il-poteri tal-armata qed jiġu estendi u tribunali militari jistgħu jarrestaw ċivili fuq bażi verament fjakka Da kollu qed jiġi ġustifikat inħabba l-ġlieda internazzjonali kontra l-fundamentalizmu Islamiku. Dak hija battalja importanti imma l-riżultat eh, eh, ma jġustifikax il-mezzi. Jena, eh, Signora Margarini, naqbel miegħek biex għandna nisqu fuq dritti tal-bniedem fl-elezzjonijiet u dan hija importanti ħafna. Grazie ħafna, naddu għall-onorevoli eh, Kjoċveċk. Signora Vice President, kollegi, għanna għadni nid-debattu eh, situazzjoni fl-Eġittu U sena wara li l-Kostituzzjoni ġdida daħlet fis-seħ, dak kienet importanti ħafna eh, u l-Unjoni Ewropea appoġġat dak il-mossa iżda l-elezzjonijiet presidenzjali f'Ġunju mostux għall-istabilità u r-reazzjoni eh, ibsa mill-awtoritajiet kienet sproporzjonata għal dak li qed jiġri fil-pajjiż. Parte mis-soċjetà ġiet imwarawa u u l-pina kapitali u drittijiet u l-violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u l-pressjoni li li hemm fuq is-soċjetà ċivili u rappreżentanti u teddid kontra l-istudenti eh, u ġurnalisti qiegħed eh, eh, ikollu impatt negattiv fuq fuq is-sitwazzjoni fl-Eġittu li għandu ruol importanti ħafna reġjonalment. Nafu li kien importanti ħafna pal medjatur bejn l-Izrael u Gaza u kif ukoll dak li huwa il-dialogu fil-Libja. Nafu li hemm taħdidiet li e, e, hemm għaddejjin bejn l-Etjopja u Sudan fil-konferenza ta' donaturi. Aħna nafu li hemm dialogu u kooperazzjoni fis-soċjetà ċivili in ġenerali. Madame la Haute Représentante, ce qui avait été baptisé printemps arabe c'est à dire un mouvement Waqt il-rebija qarbija Iva kien hemm popolazzjonijiet li kienu tifittxu l-emanċipazzjoni, demokrazija u jiena naħseb li Kena natu iktar appoċ pala istituzzjonijiet Ewropej hemm atturi esterni fir-reġjun rajtu situazzjoni fil-Eġittu u għalhekk eh, inħedzu donom il-forzi ta' barbarizmu għad-detriment tal-Eġizzjonijiet kollha kien hemm eżekuzzjonijiet wara proċessi fil-qorti eh, gruppi gbar ta' nies, rridu aħna nikkonsidraw il-kuntest reġjonali ta' dan il-pajjiż li kien xempju tar reġjuna għalla perdu twil ta' żmien li eh, dialogu speċjalment eh, bejn l-Izrael u l-Palestina għalhekk irridu aħna nitħattu mal-pajjiż għandna nsejsu s-sistin għal ko żvilupp sostenibbli. Grazzi ħafna Sinjura Ġali. President, Sinjura Rappresentantoli, kollegi. Aħna mhux qed nitkellmu l-ewwel darba fuq din is-sitwazzjoni ġewwa l-Eġittu sfortunatament waqt li hemm ħafna li għadhom qed jitkellmu dwar tranzizzjoni demokratika, is-sitwazzjoni fil-pajjiż qed tmur għall-lar. Illum fl-Eġittu iktar minn 15,000 persuna tinżammu il-ħabs minħabba raġunijiet politiċi hemm 147 li huma l-kollegi tagħna bħala ex maġistrat jiena kull ma nista' nagħmel nikkondenna il-nuqqas ta' dawn l-aspetti legali fl-Eġittu. M'hemmx ġustizzja fl-Eġittu. Is-sentenzi li qed jinħarġu qed jiddiskriminaw is-sistema iva, dawk li eh, kienu akkużati eh, mill-korruzzjoni issa ma nataw eh, ma, ma nstabux ħatja u hemm persuni li qed jinbatu l-ħabs minħabba l-fatt li ħarġu jipprotestaw kontra l-approċċ fuq il-qtil u n-nies it-tama tagħhom issa qed tmut. Sir Mexija. Sur Bashir, skużan. L-Eġittu Iva tisara ħafna fuq l-industrija ta' terrorizmu u um, għada mill-uta mill-rebija arbija. Kull tibta ta' nuqqas stabilta jew periklum imbuta l-turisti l-bot u sfortunatament din l-industrija hija rovinata xi sena ilu d-dittatorija tal-pajis eh, ħarġu sentenza tal-mot kontra 188 eh, konvenut inkluż il-ġurnalisti il-dawk li kienet eh, jopponu il-gvern u protestanti oħrajn. U Freedom House in organizzazzjoni internazzjonali reċentament tarriċ b'rapport li għalu li leġistu għeda fost lar soċetajiet li huma konsidrati pala liberi u organizzazzjoni oħra Open Doors għalet li memx libertà religjuza fl-Eġittu issa tal-limna li dittatur Mubarak Iva dana ġi kreat minn Eh, mill mill-akkuża tiegħu ta' ta' komplott. U hemm nies huma huma mċaħda wkoll mill-xmar tan-najl eh, u hemm l il-kwistjonijiet ukoll. Fwapen, ein herzliches Dankeschön der Frau Madame Mogherini und ein Kompliment für Ihre Ausdauer. Grazie ħafna. President, nixin ringrazzja Signora Mogherini għal ħin li qed tatja dan id-dibattitu. Il-referendum kostituzzjonali tal-2014 waslet ta' tip ta' drittijiet tal-minoranzi speċjalment il-Kristjani, imma dan it-tatib kien fuq karta biss. Il-ħajja tal-Kristjani eh, għadda diffiċli ħafna protezzjoni legali ftit li fxejn u rajna l-effetti u kol drammatiċi fil-reġjun asrit fejn il-Kristjani Koptiti kellhom l-art tagħhom kompensat eh, kellhom l-art tagħhom li eh, ġiet meħuda ħafna nqatlu. U riċerka reċenti qed turi li l-edukazzjoni, servizzi soċjali, eh, aċċess għal liġi, il-Kristjani qed jiġu diskriminati u għalhekk mhux xi ħaġa sorpriża li eh, l-Eġittu tinstaf fost il-25 pajjiżi fl-indiċi ta' dwar il-persekuzzjoni. L-Eġittu trittejn il-minoranzi, speċjalment eh, daw kristjani fl-Eġitti jridu nafsu għal protezzjoni ġenwina mhux teoretika tal-minoranzi kristjani. U dan rridu nagħmluh bħala kondizzjoni għal iktar kooperazzjoni mal-Eġittu. Aħna irridu nħarsu dawn il-minoranzi. Sir Milan Mon, grazzi ħafna. Għall-Unjoni Ewropea l-ġittu imsiħba importanti u tradizjonalment kienet mexxejja fid-dinja arbija. U l-Eġittu u kol kienet pajsa, kien pajsa ta' referenza importanti u Minħabba e, situazzjoni fil-vant nofsani l-lum hemm situazzjoni vera diffiċli hemmhekk konflitti differenti qed naħsbu dwar il-Libja, għandna l-konflitt tal-Izrael, kwistjoni tal-Gaza, Sirja, l-Iraq u l-ISIS li sfida kbira għalhekk aħna rridu naraw l-Eġittu taqdir għal tagħha bħala parti interessat importanti trid tikopra magħna sabiex insibu kull soluzzjonijiet għal dawn il-problemi kala, speċjalment il-problema tal-ġurnalisti. Problema li vera rajni għaw ħassajni għad f'dawn l-axar tijem. Sinjuri, jena naħseb li l-ġittu jaff, jaff tajjeb li bil-valuri tal-Unjoni Ewropea ħana tinħarsu lejn l-istat tad dritt, id-demokrazija, separazzjoni ta' setat, il-ħarsin għal rittijiet individwali tal-komunità u aħna nazbu dwar l-ugwaljanza u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bħala valuri importanti. Il-ġittu jaffa dawn huma valuri universali nixxu li ċittadini ġudizzjani kollha ikollhom l-istess valuri. Iva fil-Kostituzzjoni l-ġdida Eġizzjana dawn il drittijiet huma mamnizri, imma mhux qed naraw kif diġà smajna li l-implementazzjoni ta' din il-Kostituzzjoni fir-realtà jeżistu l-liġijiet imma ħafna mill-liġijiet mhux qed jikkonforma mal-Kostituzzjoni l-ġdida. Ġifieri meta se jinħatar gvern ġdid fil- jew meta jkun hemm l-elezzjonijiet eh, f'Marzu eh, nittama li dawn l-elezzjonijiet se jisiru b'mod miftuħ, eh, b'dialogu miftuħ u li jkunu inklusivi kemm se jkunu jiena nixtieq nagħlaq billi ngħidu li l msiħab importanti l-Unjoni Ewropea rridu nejnu l fil-proċess tiegħu ta' transizzjoni lejn demokrazija u rridu ngħidu ħafna ċittadini Eġittjani li jellum il-ġurnata għadhom qed jabdu wiċċhom ma' ħafna problemi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Baden Holse. Grazzi ħafna, grazzi President. Iva bla dubju ta' xej l-iżviluppi eh, fl-Eġittu ma ta' importanza vera importanti għalina fl-Ewropa u aħna mhux qed nirċivu aħbar tajba minn dan il-pajjiż, ovvjament hemm l-istabilta li nkun nistgħu nbaxxu l-futur dan huwa fl-interess ta' kulħadd u vera nilqgħu il-fatt li l leġittu mixi fid-dinja direzzjoni ma l-affarijiet iridu jkunu bażati fuq il-libertajiet. Issa għandna approċ fuq medda qassira ta' żmien li l-President tal-Sisi qed jieħu dan ġej mill-militar ma naħsibx din hija riflessjoni tajba tal-politika tar-rebbija qarbija u rridu aħna nħarsu lejn politika sekolari tal-pajjiż kif ukoll oppressjoni tal-Muslim Brotherhood. U kien hemm żvilupp hemmhekk ukoll brabta ma' restrizzjonijiet fuq il- ġabrit fil-pubbliku dritt ta' assoċjazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar u għal-militar li huwa involut sabiex jiddeċidi fuq dawn l-affarijiet u għalhekk jiena jidirli li qed niksbu l-oppost ta' dak li nixtiequ naraw li jkun misksub dan l-istabilità tiġi vera medda. Kien hemm referendum, li determinat eh, il-Kostituzzjoni u l-ideja mek kienet li nikonformaw ma l-konvenzjonijiet kollha drittijiet eh, favori drittijiet tal-bnidem. Onorevoli Gjakievic, grazzi ħafna President, jiena nixtieq eh, Nġbet l-attenzjoni ta'kom il-koll għal situazzjoni tal- koptiċi kristjani, 10% tal-popolazzjoni eġizzjana u minoranza kristjana fl-Lvant Nofsani f'Kajr matul dawn l-aħħar ftit xhur kien hemm numru ta' knejjes, kejjel u djar kopt ġew attakkati. Il-kopt m'għandhomx aċċess għal postijiet fl-amministrazzjoni u fil-militar u il-ħwienet kopt huma immarkati bi salib u sfortunatament l-autoritajiet ma jistawx jagħtu l-protezzjoni u f'Settembru tal-2013 villaċ kopt eh, ġi attakkat u eh, il-pulizija li kienu kopt ġew imsawta u dana kollu għal riżultat tal-Istat Islamiku u sfortunatament l-amministrazzjoni pubblika issa et ċersa eh, il-qorti il-kopt kristjani għalek il-koptiċi kristjani għandhom jiġu mħarsa u drittijiet tagħhom u nixtieq nagħmel appelli lek sinjora viċi-president sabiex tagħmel dan. Grazzi ħafna. Sur Vajġil, Iva, Sinjora Margarini, inti sebt il-klim tajjeb fil-introduzzjoni tijak ġifiri niksbu bilanċ bejn l-importanza tal-Eġittu pala stat għall-Unjoni Ewropea, għall-paċi għall-istabilta fil-reġun u inti u kol tkellimt dwar l-istennijiet tagħna lejn l-Eġittu ma nistgħux aħna nċedu dawn l-istennijiet meta nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem kemm fuq livell individwali kif ukoll kollettivi imma meta niksbu aħna riżoluzzjonijiet u nista' ngħid jiena li did darba id-dokument tagħna għandu ton aħrax u ħaqqa leġittu li jirċivi dan meta niġu biex nitkellmu dwar riżoluzzjonijiet irridu nkunu konxi dwar il-fatt li pajjiż bħal leġittu u għamsieħeb li għandna bżonnu fil-vant nofsani u rridu aħna napprezzaw il-potenzjal li għandu dan il-pajis u sabiex jiprovdi l-istabilta e, fil-ġlida kontra terrorizmu. u interessi strateġiċi oħrajn fil-kontinent tagħna għalhekk jiena nemmen l-uwa tajjeb għalhekk li nistennew li l-Eġittu jiżviluppa ruħu f'demokrazija sabiex jimplementa l-Kostituzzjoni tiegħu sabiex iżom elezzjoni demokratika. Grazzi ħafna. Honorevoli Boylan. Kif smajna l-bira, il-Ministru għal-Affarijiet Barranin Eġizzjan li jem possibilità li tlet eh, ġurnalisti ta' Al-Ġarizira jista' jiġu maħfura. Dwar Ibrahim Halawa, zazuħ li jilu fil-ħabs minaj proċess minn Witzsu tal-2013 Abraham meta kellu 17 sena kien tifel meta ġi arrestat wara l-protesti li saru fil-kajr u minn dakinar eh, l in International konsidra bħala eh, ħabsil ta' kuxjenza u huwa ma natax ukoll kura ta' saħħa eh, għalkemm kellu balla fidu u sa sar dizabli ġi msawat u speċaw ukoll fi confinement solitary fil-ħabse u il-proċess tiegħu ġi proposta darbit u llum il-ġurnata għadu qed mm, għandu fil-futur tijaw proċess tal-massa u ħajjina għat eh, ma oħrajn għalek u memx eh, provi kontriħka u nishtiq jena ninfakarkom il-fir dwar il-talba tijaj li niltaqu sabiex nidiskutu l-kasa Ibrahim u il ħtijġa vera urġenti li jinħeles Ibrahim. Ansmet, kollegi, naħseb li naqblu li leġittu imsiħeb strategiku vera vitali fil-reġjuni u naqblu kol kif etnejdu f'dan rezoluzzjoni li eh, Iva għatem ħafna xolli rrit jgħamil leġittu sabiex jikonforma ma le kondizjoni tana u eh, il-poplu eġizzjani rritu jisimaw il-verita. Eh, u ma nistawx nfalluhom iċ-ċittadini ġitjani. Sinjura Eġe Margarini, jiena bqajt impressjonat bħal dejjem bil-kummenti tiegħek ġifieri għanna aġenda komuni dwar xirrit nagħmlu għal l ġitti dwar il-kummenti li saru dwar l ġurnalisti l-LGBT u l-NGOs din regola vera perikolusa imma nixtieq infakrak dwar artiklu 17 li l-leġitu irrid ma mal rezoluzjoni tkolla tal-ġnus baquda u mbagħad paragrafu 6 kol e, et aħna e, qed et nikbu li leġitu għandu jirratifika l-istatut ta' Ruma sabiex ma mal-ICC. Nisma l-kommenti tijak fuq dan il-punt. Onorevoli, epidejus it-teddida li ġejja mill-attivitajiet terroristiċi tal-ġihadis għandu ħafna dimensjonijiet il-gruppi il-gruppi li qed iwettqu l-attakki fil-bliet Ewropej ma jgħixux f'dawn il-bliet huma wkoll għandhom il-ħbib tagħhom fi pajjiżi eh, ġirien u jekk aħna nixtiequ naħħu dan il-fenomenu għandna nejnu l-gvernijiet eh, ta' dawn il-pajjiżi sabiex inneħħu l-ġihadis għalli bekk ma jistgħux jitlu l-Ewropa aħna rridu nejnu l-dawn il-pajizi sabiex jisibu it-triq tan-nofs bejn is sigurta u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem pajjiż minnhom fejn hemm teddida l ġittu qed tabad biċa ma' teddida l-ġihad tal-ġihadist set jaħtfu il-ċittadini u wkoll qed jiddiskriminaw in-nies ortodossi speċjalment il-qassisin ortodossi Fil-Kostituzzjoni, terrorizmu u traffikar tal-bnedmin u reati rrid ikun hemm kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Eġittu u din il-kooperazzjoni tista' tindirizza il-terrorizmu fl-Eġittu bekk nistgħu nħossu ruħna iktar siguri hawnhekk fl-Ewropa. L-Onorevoli Stie. Iva u għacċar li l-Unjoni Ewropea għanda tappoġġa l-istabilta tal-Eġittu u għanda tippromovi l-izvilup demokratiku tal-pajis. Aħna, aħna għanna nejnu nibnu istituzzjoni demokratika il-ġlida kontra terrorizmu għandha tkun priorità speċjalment jekk inħarsu lejja mill taħt il-lenti tal-kooperazzjoni strateġika, radikalizmu, terrorizmu huma l-ikbar teddida għall iżvilupp tal-Eġittu fuq medda qasira ta' żmien il-priorità għandha tkun l-istabilità tal-pajjiż peress li dan ta' importanza strateġika l-Ewropa. Aħna għandna bżonn naċċertaw li ħafna stabilta u sigurta f'dik il-parti tad-dinja ovvjament nuqqasijiet demokratiċi fl-Eġittu. Is-Sur Kofod. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Margarina, Margarini tal-li inti għajjemt l-sfidi li jeżistu vizavi demokrazija ġritti tal-bnidem fl-ġittu għadu kif mort l-ġittu tkellimt mal-partiti politiċi l-istampa l-medja, ġurnalisti, think tanks, il messaċ minn kajr u għacħar ġifiri l-ġittu irridu naraw li jattiħu drittijiet tal-bniedem bis-serjetà. Palissa naraw repressjoni ta' soċjetà ċivili, demokrazija, drittijiet tal-bnedmin. Tant huma intensivi dawn l-affarijiet fl ġittu li n-nies ma jistgħu xuma jeżerċitaw drittijiet bażiċi tagħhom sabiex jesprimu li jmollhom infushom ma jispiċċaw il ħabsu aħna rridu ngħinuhom u nurhom li najnu ngħinuhom aħna t naraw sitwazzjoni fejn l rebbija qarbija Eh, li jkun hemm iktar demokrazija li jkunu iktar muftaħim li qed naraw biss il-ġenerazzjoni ġdida ta' reġim din li tarem min qed jibża li s-sitwazzjoni ħad tkun qar mill-żmien ta' Mubarak għalhekk irridu aħna nbidlu paragrafu 78 fil-leġislazzjoni kriminali ħalli bekk inti ma tistax tispeċal l l-ħabsa l-omor għaxet tirċivi l-lajnuna internazjonali. Is-sur Zaradil. President. il-gvern Eġizzjani għatsem il-bot ħafna ġifiri mill-li huwa eh, gvern eh, ideali. U Hemm żewġ possibiltajiet eh, fil-pajjiżi tar-rebbija Arbija u tal-Afrika ta' fuq eh, tkun jibet kif rajna f'Sisi u mbagħad irsi jkun hemm rabta mad demokrazija parlamentari u l-ideoloġija Islamika kif rajna fil-Marokku u Tunezija. Aħjar eżempju jiena naħseb li huwa eh, it-Turkija. Ovvjament Iva, din it-triq aħjar u rridu aħna naċċettaw il-fatt li l-ebda triq se toħloq eh, demokrazija moderna tal-ponent dawn iż-żewġ direzzjonijiet imma huma aħjar minn dak li rajna fl-Iraq il-Libja u s-Sirja u ma ma ninsewx dan il-punt hekk nkunu pragmatiki bil-mod kif qed naħdmu fuqhom dawn qed nittama li Sinjura Margarini se iva tieħu kontroll ta' dan is-suġġett. 10 miljones de egipcios. Miljoni ta' Eġizzjani okkupaw il-pjazza il taħir fej qed jitilbu drittijiet soċjali u libertajiet. U erba' snin wara aħna qed naraw repressjoni fil-pajjiż minn fuq minn 800 mejtin fil-massakru u kundanni kapitali, eh, trade unionisti, eh, studenti u oħrajn jew inkella ukoll l-orientazzjoni sessuali qed jiġu arrestati. Il-President eh, eh, Sissi qed jgħajt dwar dritti tal-bniedem eh, hija biss krim. Ah, aħna nitolbu l leġittu biex jiftaħ il-passaċ eh, għal gassa biex eh, ma jizdumux isuf iżjed, iżjed. Ma ma nistawx ma najdu xej dwar il-nuqqas drittijiet tal-bniedem minħabba strateġija l-armata ġizjana għandha bżonn il-finanzi eh, tal-Istati Uniti u l-armi tagħhom jien dak kollu qed isir fl-modi, aħna m'għandnax nagħmlu l-istess ħadd pa' minna fl-modi. Il-ġejjini tal-Eġittu għandu jkun fidejn il-poplu Eġizzjan u minar ħadd jindaħal u ħadd ma jista' jindaħħal qas mill-Unjoni Ewropea. Sir Bohn. Grazie President. Tolli. Ġewwa l-Eġittor palissa qegħdin naraw ksur ta' drittijiet tal mede Għalhekk aħna għada ser nivvotaw favur ir-riżoluzzjoni, iżda r-riżoluzzjoni biss weħda mhux se tkun biżejjed. Sitwazzjoni hija tant gravi li l-fratellanza musulmana qed tagħmel ħilita biex terġa' tikseb il-poter qed torganizza t qtil u ħtif ta' persuni. U importanti wkoll li ngħidu li ħafna um, mill-popolazzjoni um, Eġizzjana qed il-ġoħ. Din hija opportunità tajba għal uh, fratellanza musulmana biex tikseb iktar appoġġ għal daqstant nħeġġitkom biex tindirizzaw din is-sitwazzjoni, nindirizzaw raġunijiet għalfejn hemm diffikultajiet dan il-pajjiż iridu ngħinu lill gvern biex nassikuraw li l-ekonomija tiġi stimulata. Għaldaqstant eh, eh, nitolbok rappresentant oli biex tassikura li dawn il-passijiet jihdu biex nejnu l-ekonomija Eġittjana Surwenta. Grazie ħafna, Sur President qatt ta' arresti, eh, tortura kontra nis, ċertu nies eh, u situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem qiegħda tiddeterjera. Kif ukoll eh, l-arresti mill-pulizija u l-armata. Sistema ġudizzjarja ġiet mill qutab b'mod negattiv il-proċessi fil-qorti b'sentenzi tal-mewt eh, ġi l nies lanqas kienu preżenti fl-istess proċess eh, ġudizzjarju tagħhom stess u ma setawx jiddefendu lilhom infushom. Għal daqstant is-sistema ġudizzjarja tal-Eġittu turi li ma tistax taħdem kif suppost. Fl-aħħar sena kellna nittrattaw ħafna każijiet ta' ksur ta' drittijiet bażiċi. Anka fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem ma nistgħux naqblu ma' dan. ċaġa importanti hija li nieħdu passi deċiżivi u ikonna inkjesta indipendenti fuq il-ksur kollu ta' drittijiet tal-bniedem. Iridu nibatu messaġġ ċar. Is-sur kan Grazie President, wara il-takeover militari, il-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem waslet għal um, Eh, livelli għalin ħafna. President imminna il-passi eh, demokratiċi u situazzjoni ettigrafa. Sur President, iktar eh, politiċi politiċi mm, seri waslu għal iktar affarijiet mill-ħat tal-ISIS u għal daqstant dak li seħemmek ser jaffetwa l-ibqija tar-reġun. Til, bla raġuni, tortura, mod partikolari fit trattament tal-Al-Ġazira, il-ġurnalist tal-Al-Ġazira li għandhom jiġi jinħelsu. Dawk responsabli għad-drittijiet tal-bnidem, għal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem jridu jkunu responsabli l-Unjoni Ewropea ma tistax tal-għajni lejn dan li qed isir tuża l-odda disponibli kollha biex issolvi din il-problema u tejn lil dawk li qed jiġu miżmuma fil-ħabsijiet u tejn is-soċjetà ċivili u għabbis eh, permezz tal-għajnuna s soċjetà li nistgħu nassiguraw li jkun hemm stabilità fuq meda twila ta' żmien ġewwa l-Eġittu. Grazzi. President, kollegi, Komissarju, is-sitwazzjoni ġewwa l-Eġittu hija waħda inkwetanti. Wara il-rebija rbija il-gvern uh, fl-Eġittu tneħħa imma il rebija rbija saret uh, xitwa Iżlamika u issa qed ninkwetaw li uh, il- ċertu pajjiżi Arab ser jintrabħu minn dan il-moviment estremista għandhom rabtiet ma' gruppi armati li huma wkoll iżlamiċi u mijiet u miljuni ta' eh, Kristjani Kopti eh, ġew maqtula ġewwa l-Eġittu. L-Eġittjani għadhom taħt tedida u għal stant hemm tedida militari għall ewropa f'dan ir-reġjun u aħna il-kol uh, eh, vitmi, jaf nkunu vitmi ta' ċertu attakki għanna l-Hamas, la xabab, eh, l-Istat Islamiku, l kejda u oħrajn li jissa edin jamlu teddita. Il-President anka dak li qed jiġri fit-Turkija differenza bejn dak u ta' Turkija u tal-Eġittu. Ta Wara erba' snin ta' diżappunti u atroċitajiet li saru kontra il-pajjiż tal liktar l-iktar pajjiż ehm, popolat uh, eh, dinja erbija, eh, naraw li l-militar qed jirba fil-pajjiż. L-Istati Uniti appoġġaw l-Eġittu għal 1.8 biljun uh, u l-Izrael u l-Kolombja li jikkwalifikaw fil-fatt ta' livelli iktar għalin ta' għajnuna eh, tal-Istati Uniti iżda jidher l-popolazzjoni mhux qed tibbenefika minn dan kollu. Il-popolazzjoni qed soffri l-ġuħ u l-oligarkija qed kompli eh, ssir sinjura. Grazzi President f'jannar ta' l-2012 eh, kien hemm revoluzzjoni li neħiet l-reġim din kienet ir-rebbi arbija iżda ir-rebbi arbija ma ġietx segwita mis-sajf. Situazzjoni kienet waħda komplikata l situazzjoni Eġizzjana eh, kienet komplikata fi żmien Mubarak taħt Morsi wkoll u għada wkoll komplikata taħt Azizi u għandastant il-nies tal-Eġittu għanna bżonn l-Unjoni Ewropea, hemm bżonn ta' moderazzjoni. Dan ifisser li minkejja miżuri li ttieħdu u ħsara fid-drittijiet tan-nidem, aħna nistgħu nagħmlu pressjoni fuq l-Eġittu. Irrid ikollna Nżu kunu ċari mal-Eġizzjani u fl-istess ħin irridu nittrattaw li l-Eġizzjani ċertu mod li nżommu kol dik il-beberija u ntejbu għal-beberija. Jiena nista' nifhem u naqbel mal-ħsibijiet tal-Parlament dwar il-kwistjonijiet ġewwa l-Eġittu. Naħseb li l-opportunit l-elezzjonijiet ta' Marzu jistgħu jiġu meqjusa bħala opportunità hemm bżonn ta' riżoluzzjoni minnaħa tal-Parlament dwar dan mhm. iż-żmien tant partikolari u sensittiv. Irrid ikollna um, pożizzjoni robusta ma' l-Eġittu biex bekk nipromovu demokrazija hemmhekk u postijiet oħrajn fid-dinja rridu nagħmlu dan kollu mingħajr ma nagħmlu ħsara għal moderazzjoni u bilanċ fir-reġjun xaħġa li l-Eġittu dejjem kienet grazzi. Sessur sur Panzieri. Grazzi l-Eġittu huwa pajjiż importanti fir-reġjun għandu rwol u kellu rwol ġa importanti. L-Istat Iżlamiku qed jagħmel il-pożizzjoni ta' dan il-pajjiż iktar delikata għal daqstant irridu nkunu eh, attenti biex nkunu bilanċjati. Hawnhekk m'għandi l-ebda dubju meta ngħid li huwa deċiżiv li rridu nikkonkludu b'mod pożittiv eh, il-transazzjoni eh, demokratika ġewwa l-Eġittu minħabba l sfidi li hemm illum mod partikolari dawk tat-terrorizmu. Hemm ukoll kwistjoni ta' drittijiet u konsiderazzjoni tal-demokrazija u drittijiet. Nħossu li l-Eġittu huwa importanti fil-qafas reġjonali għal daqstan temżon ta' eh, Eġittu li jkollha prinċipji demokratiċi eh, fl-istruttura eh, tiegħu. Grazzi. Obrigado, President Presidente, pela importância que o Egito Grazie ħafna. l-Eġittu jirrappreżenta importanza kbira ħafna. Aħna nafu x'inhuma l-problemi li waslu għar-rivoluzzjoni u għal rebbija arbija u għal kwistjonijiet ta' xolijiet ta' zaza ta' nisa, kwistjoni ta' nis literati dan kollu wassal għal dubi u inkwiet tal-komunità internazzjonali biex ma' nejdu xejn dwar l-istat ta' dritt u demokrazija li huma parti minn uħut mill-iktar pajjiżi gbar Arab Aħna qegħdin nistennew il-elezzjonijiet leġislattivi dan huwa mument importanti ħafna xi jagħti possibilità uh, għal xenarju politiku uh, ta' dan it-tip li jkun iktar stabbli. Aħna rridu li jkun hemm ukoll uh, kisba ekonomika aktar tkabbir fl-2015 issa qed nistennew li l-awtoritajiet Eġizzjani jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u wkoll ovvjament nistennew li permezz ta' rappreżentant qoli l-Unjoni Ewropea issegwi mill-qrib il-proċess elettorali u tara x'inhuma wkoll il-politiċi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Gomes, It-tmexxija Eġizzjana trid tagħmel għażla, trid tkun parti mill-komunità internazzjonali, trid tkun protagonista importanti fir-reġjun tagħha, jew inkella trid iżżomm fil-ħabsijiet tagħha ġurnalisti fosthom dawk tal-Ġeżira, iżżomm ukoll eh, attivisti u nies omosessuali, eccetera. Eh, Hemm kostituzzjoni tiskellem dwar id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-minoranti u tan-nisa, ma dan ma xed jiġi applikat. U dawn id-drittijiet qed jibqgħu mhux applikati, qed jiġu miksura. Il-ġustizzja ma taħdimx b'mod indipendenti. Il-Mediterran huwa wkoll għandu bżonn ukoll ta' Eġittu b'saħħtu eh, kredibbli. Imma dan ma jsirx jekk teqret lid demokrazija anzi bil-kuntrarju, kull Mubarak joħloq morsi ieħor u l-għażla Ewropea tajt li jridu iktar. ċanna bżon? Irridu li joħroġ xi ħaġa minn dan kollu, irridu li l-Eġittu jimxi iktar il-qudiem għaliex inkella l-Eġittu jisfaxxa. Φυσικά υπάρχει τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα στην Αίγυπτο. Grazie President. Hemm deficit demokratiku ġewwa l-Eġittu. Dan huwa Eġittu li jista' jkollu rwol importanti ħafna xi jaqdi fil-Mediterranu fid-dinja rbija. L-Eġittu llum qed jagħti jiġġielet eh, kontra terrorizmu flimkien mal-ponent u l-Eġittu jista' jgħin dan ir-reġun flimkien mal-Ċipru u l-Greċja u għad importanza kbira s-sigurtà mod partikolari f'perjodu fejn eh, l-iżviluppi l-investimenti politiċi ċertu zoni edin jikkollassaw. Aħna nabżon ta' iktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea mal-Eġittu u dan imur kontra il-pjanijiet tal-Islamisti. Mod partikolari fir rigward ta' tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u libertà tal-reliġjon. ċaħġa li semmejna fil-rapport tagħna m'għandniex ninsew li ħadd perfett u anka fl-Unjoni Ewropea għandna deficit demokratiku. L-Eġittu għandha bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn biex tiżviluppa demokrazija u biex eh, ikolla demokrazija aħjar. L-istabilità se jitwassal għal titjib fid-demokrazija, it-tisħiħ ta' drittijiet tan bniedem il ġnida kontra terrorizmu, istabilità tar-reġjun. Grazzi ħafna. Uh, President, um, President, kif ġasmajna il-lejla l-Eġittu, il-Ortio tal-Eġittu Neħiet l-unika um, akkuża li kienem kontra l-President Mubarak. Erba snin ta' sagrifiċi gbar li għamlu in-nies tal-Leġittu spiċaw fix xejn mill-lider. Dan kollu kol minħabba li marru kienem bosta nies li ġew sentenzjati għal-mewt uh, l ngo su kollet jiġu taħt repressjoni. Fawissu tal-2013 fost eh, dawk li kienet jagħmlu protesti eh, paċifisti ġew maqtula eh, bħal ta' Tiananmen, però ma tantx naf, id-dinja ma tantx taf dwar dawn in-nies li mietu. Ġifiri jekk aħna ma rnexxilniex naġixxu dan ser jagħmel ħsara l Eġizzjani kif ukoll l-nies tal-Unjoni Ewropea. U għal daqsad nitlob li u li x'in l-istrateġija tiegħek dwar dan anke minħabba l-fatt li t-teknoloġija tal-punent qed jippermettu lill awtoritajiet li għamlu repressjoni ta' ċittadini. L-ewwel pass importanti huwa li konsidraw jekk hemm xi bżonn ta' proibizzjoni fuq eh, ehm, ċertu ehm, prodotti. Is-Sinjura Marko Vej. Grazie ħafna. Fl-aħħar sena ġewwa l-Eġittu iktar minn 16,000 persuna ġew arrestati anke nies li sempliċement marru jipprotestaw fit-toroq u ħafna minnhom ġew ikkundannati għal mewt. Aħna qegħdin naraw eh, nies li qegħdin jiġu arrestati bħal pereżempju ġurnalisti u eh, ammont kbir tal-popolazzjoni qed isofri l-ġuħ u mandiex aċċess għal eh, kura tas saħħa fejn hemm bżonn. Irridu nkunu iktar eh, riġidi mal-Eġittu, irridu ngħinu l-awtoritajiet Eġittjani biss jekk huma jirrispettaw drittijiet tal-bniedem u jekk iwafqu eh, dawn dan il-qtil u il-pini tal-mewt u jekk jeħilsu lil priġunieri politiċi jekk l-Eġittu huwa partner tagħna kif intom qegħdin tgħidu għal daqstant l-Eġittu titjuħsib l-nies tagħha. Issa nadi il-kelma li rappresentant Oli, is-Sinjura Mogherini. Bodu debate. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tad-dibattitu u kif ukoll l-apprezzament tagħkom għal fatt li qiegħed hawnhekk dan il-plenarja. Eh, nishtiq najt eh, naf li tart imma eh, naħseb li għandkom bżon forsi <laughs> tirrevedu piuttost il-proċeduri ta' xogħol mhux għalija għalikom. Mhux bissu għadmir dmir għalija, ma nafx kif intkom kif mdorin. Meta jkun hemm dibattitu li għandu x'aqsam mal-kwestjonijiet li għalijom responsablijin imma ħafna drabi huwa interessanti ħafna, huwa pjaċir nisma' d-dibattitu għax ovvjament Eh, nsibu li ħafna għal xogħol li nkun qed nagħmel. Nixtieq ngħid ukoll li eh, nkun hawnhekk għada, allura narġgħu nintaqgħu ah, jekk tkunu għadkom hawn. Ġifiri dak li għat li jena naħdem mal parlament kif għat fissmieħ hija ħaġa veru, Mxafi, fej verħu li għal dan qed kull ma naqda d-miri, naqda dmiri, naqdi dmiri, imma ninkoraġġixxi lil presidenza biex forsi jorganizza eh, x-xogħol b'forma razzjonali għax-xogħol li jrid isir. Issa wara li wara li għaddan jiena nemmen id-dibattitu fuq il-lejla fuq l-Eġittu eh, eh, huwa wieħed minn tlieta li kelkom dawla l sena meta wieħed eh, dan huwa sinjal bej ta' bilanċ bej żewġ affarijiet. Fuq naħa għandna l-aspett eh, ta' rwol reġjonali li l-Eġittu eh, ġa kellu u jista' jkollu fil-ġejjini fuq ħafna kwestjonijiet, kwestjonijiet ewlenin għal dak li huwa l-politika reġjonali tagħna u t-tieni huwa tranzizzjoni interna tal-Eġittu li aħna għandna bżonn napporġaw, ninkoraġixxu, eh, nimbuttawha pjuttost ċerta direzzjoni Eh, biex jirrispettaw il-Kostituzzjoni u stess adottaw. Huwa hija tranzizzjoni, għalhekk jiena ma naqbilx ma dawk li qalu li r-rebbija eh, eh, Islamika sar xitwa Islamika, li mux forsi l kas fl-Eġittu ma nafx kienx xitwa jew sajf imma meta nitkellmu dwar nitkellmu dwar daw il-kategoriji għal daw il-pajjiżi ma naħsibx ġenerużi kien damu domna ħafna e, riġen ta' snin u mijiet ta' snin biex għaddejna minnu daw tranzizjonijiet u ma kienux u kienu ma kienux linjari ħafna drabi kienu kontradittorja kienu diffiċli u l-istorija hija hekk wieħed wieħed diffiċli eh, x'ħajkun ir-riżultat. Imma eh, naqbax u ngħid li eh, li għalqet il-possibilità li jkun hemm żviluppi pożittivi fil-dinja arbija. Ħafna għem per eżempju tra, spostamenti trans, eh, istituzjonali pal maġara fit tunizija li kienu pozittivi imma għedin eh, u koll naraw l-izvilup ta' soċietajiet ċivili li huma ta' valur għal dawk il-pajizi għallek għanna forsi għanna bżon naqraw biex najdu hekk is-sitwazzjoni b'forma zjed eh, wiesa. Uh, uh, mux ħaniprofa ħaniprofa nirrispondi għal mistoqsijiet li saru probabbilment ikun jirrikjedi disa sijast oħra, ma nixtieq nagħmel referenza għal żewġ affarijiet. Kien hemm każ speċifiku qajjem minn membru tal-Parlament li telaq mill-Kamra eh, għax din hija kas li jiena trattajt f'Dublin eh, mal-Ministru eh, Affarijiet Barranin Ibrahim Lawa li kien li huwa ċittadin Irlandiż li qiegħed e- leġittu fid-detenzjoni qed insegwu l-każ u nixtieq ngħid Eh, nati l-informazzjoni li qed insegwi. E dak il-każ mhux biex is-servizzi u delegazzjoni manki mal-awtoritajiet Irlandiżi, ħaġa li trattajna bil-aħt eh, eh, bilaħtlula. Issa dwar il-kwestjoni tal- jek saqsun jek kux għamitxu referenza għal kas jew ieħor ma neġużejjina b'daw l-aħħar xhur qatt ma kellix laqa uffiċjali mal-awtoritajiet kelli laqa ma' l president u ma' l ministru ta' Affarijiet Barranin f'kapaċitajiet oħra, eh, kapacità oħra ma mhux pożizzjoni li qed issa, eh, hemm eh, diversi messaġġi li qed jgħaddu ovvjament mis-servizzi tagħna, imma nistantikom l-aħbar li jiena għandi l-intenzjoni qed nippjana eh, qed nippjana msib data biex ikollna ikolli laqat uffiċjali mal-awtoritajiet Eġizzjana. Għax wara suġġerimenti mill-maġġoranza kbira fostkom naħseb li għandna dan l-ekwilibrju dan il-bilanċ ta' l-inkoraġġi ma fl-istess ħin eh, eh, nappoġġaw. Grazie. Irċevejt seba proposti fl-ħvet minn id-dibattitu li jissaħla. Il-votazzjoni s-sirada fil-nofsija. Nirringrazzjak, Vice President Mulgerini, għax xogħol li siwi li ntamil din il-konnessjoni diretta mal hija verament